Hello everyone. Will you please Sellem il kulħadd ħodu postkom u preparaw il-karti tal-vot. Biex niprovaw nibdew il-votazzjonijiet. ready. So first, first report. Mela l-ewwel rapport. L-implementazzjoni tal-kap fil-istrumenti tal-bidewa għazaza fl-Unjoni Ewropea wara riforma tal-2013. L-ewwel kompromess. Favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 11, favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. 12, favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. 13, favur, kontra. Namlu verifika fuq l-emenda 13. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addiet. 14 favur kontra astenzjoniet għaddit 15 favur kontra astenzjoniet nerġaw 15 favur kontra astenzjoniet verifika skużawni dispjaċini ma nistax nara tajjeb Jiena għadda ma waslitnix il-karta qed nistenna. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 16 favur kontra astensjoniet maddiċ, 17 favur kontra astensjoniet maddiċ, 18 favur kontra astensjoniet għaddit, 19 favur kontra astensjoniet għaddit, 24 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 21 favur kontra astenzjoniet għaddit. 22 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 20 favur kontra astenzjoniet għaddit. 23 favur kontra astenzjoniet għaddit. 25 favur kontra astenzjoniet għaddit. 26 favur kontra Astenzjoniet għaddit. 28 favur kontra Astenzjoniet maddiċ. 29 favur kontra Astenzjoniet għaddit. 27 favur kontra Astenzjoniet għaddit. 13 zoċ partijiet l-ewwel parti favur kontra Astenzjoniet għaddit. Tieni parti favur kontra, astensjoniet għaddit. 31 favur, kontra, astensjoniet maddiċ. 33 favur, kontra, astensjoniet maddiċ. 33 favur, kontra, astensjoniet għaddit. 34 favur, kontra, astensjoniet għaddit. 35 favur, kontra, astensjoniet maddiċ. 36 favur, kontra, astensjoniet għaddit. 37 favur kontra astensjoniet għaddit. 38 favur kontra astensjoniet għaddit. 39 favur kontra astensjoniet għaddit. 40 favur kontra astensjoniet għaddit. 41 favur kontra astensjoniet għaddit. 42 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess numru 2 favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 54 favur kontra astensjoniet għaddit. 55 favur kontra astensjoniet għaddit. 53 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess numru 3 favur kontra astensjoniet għadda. 61 favur kontra. Astenzjoniet maddeċ 64 favur kontra astenzjoniet għaddit 60 favur kontra astensjoniet maddeċ 65 favur kontra astensjoniet maddeċ 63 favur kontra astensjoniet astensjoniet namlu verifika tal-emenda 63 għaddit 62 eh, favur kontra Astenzjoniet maddiċ. Kompromess numru 4 favur kontra astenzjoniet għadda. 74 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 75 favur kontra astenzjoniet għaddit. 76 favur kontra astenzjoniet għaddit. 77 a favur kontra astensjoniet għaddit. 78 zoċ partijiet l-ol parti favur kontra astensjoniet għaddit, it-tini parti favur kontra astensjoniet għaddit. 79 favur kontra astensjoniet maddeċ. 80 favur kontra astensjoniet maddeċ. 80 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda numru 1 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 2 favur kontra astensjoniet għaddit. La vota ħarja elettroniku, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u dina eh, eh, dan il-rapportu adottat. Issa nivvotaw fuq l-interpretazzjoni u l-implementazzjoni tal ftejmenz interistituzjonali fuq il-leġizlazzjoni aħjar. Emenda numru 1 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 2 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 3 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 4 favur kontra astenzjoniet maddiċ, f'ħamsa favur kontra astensjoniet maddiċ, 60 favur kontra astensjoniet maddiċ, 7 favur kontra astensjoniet għaddit. 8 favur kontra astensjoniet maddiċ. Disa favur kontra astenzjoniet maddiċ, 10 favur kontra namlu verifika fu eh, numru 10. Votazzjoni miftuħa. Eh, votazzjoni marruqa. Maddiċ. 11 favur. Kontra, astensjoniet, maddiċ. Nerġaw nivvutaw għax eh, tawat. Eh, Minu favur eh, għal-11 favur kontra namlu verifika. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Emenda 12, l-ol parti favur, kontra, astensjoniet għaddit Tini parti favur kontra astanzjoniet maddiċ. 13 favur kontra astensjoniet namlu verifika fuq 13 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. 14 favur kontra astensjoniet namlu verifika. Eh, eh, eh, Dispjaċini ma ċerti gruppi qed jivukaw b'mod differenti minn votazzjoni għall-oħra. Votazzjoni magħluqa għaddit. 15 favur kontra astensjoniet maddeċ. 16 favur kontra astensjoniet maddeċ. 17 favur kontra astensjoniet maddeċ. 18 favur kontra astensjoniet għaddit. 19 favur kontra astensjoniet maddeċ. 20 favur kontra, astensjoniet maddiċ. 23 favur kontra, astensjoniet maddiċ. 21 favur kontra, astensjoniet maddiċ. 23 favur kontra, astensjoniet maddiċ. 24 favur kontra, astensjoniet maddiċ. 25 favur kontra, astensjoniet maddiċ. 26 favur kontra, astensjoniet maddiċ. 27 favur kontra, kontra astensjoniet għaddit. 28 favur kontra astensjoniet maddiċ, 29 favur kontra astensjoniet maddiċ, 30 favur kontra astensjoniet maddiċ, 31 favur kontra astensjoniet maddiċ namlu verifika. 31. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. maddiċ. 32 favur. Tridu taj e, forsi ta' rakontawna l-feqet titħu il-kommenti e, mux fuq il-mikrofonu. E, nkomplu l-votazzjoni. 32 favur kontra Astenzjoniet għaddit. 33 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 34 favur kontra astensjonijiet maddiċ 35 favur kontra astensjonijiet namlu verifika 35 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. 36 favur kontra astensjonijiet maddiċ 37 favur kontra astensjonijiet għaddit. 38 favur kontra astensjoniet maddiċ, 39 favur kontra astensjoniet għaddit, 40 favur kontra astensjoniet għaddit, 43 favur kontra astensjoniet għaddit. 43 favur kontra astensjoniet għaddit, 44 favur kontra astensjoniet għaddit, 41 favur għaddit, vot aħari elettroniku, il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa għaddit. Grazie. Issa għanna fuq l-eżitazzjoni fuq il-tlaqim u tnaqis eh, fil-rati ta' tlaqim fl-Europa. Nibdew bl-emenda 12 favur kontra astenzjoniet għaddit, 13 favur kontra astenzjoniet għaddit. Il-kompromess numru 1, favur kontra astensjoniet għaddiet. Kompromess numru 2, favur kontra astensjoniet għaddiet. 22 favur kontra astensjoniet maddiċ 23 favur kontra astensjoniet għaddit 24 favur kontra astensjoniet għaddit 25 favur kontra astensjoniet għaddit 27 favur kontra astensjoniet maddiċ, 28 favur kontra astensjoniet maddiċ, 29 favur kontra astensjoniet għaddit, 30 favur kontra astensjoniet għaddit, 31 favur kontra astensjoniet namlu verifika fuq l-emenda 31, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit 32 favur kontra astensjoniet maddiċ 33 favur kontra astensjoniet maddiċ 34 favur kontra astensjoniet għaddit 35 favur kontra astensjoniet maddiċ 36 favur kontra astensjoniet maddiċ 37 favur kontra astensjoniet maddiċ 38 Tini parti favur kontra astensjoniet maddiċ. Erbejn favur kontra astensjoniet għaddit. 41 favur kontra astensjoniet għaddit. 43 favur kontra astensjoniet maddiċ. Minni żgura fuq din, namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 43. Dini għal-bidla ġdaw astienu. 43 favur kontra astensjoniet maddeċ. 44 favur kontra astensjoniet għaddit. 46 favur kontra astensjoniet għaddit. 45 favur kontra astensjoniet maddeċ. 47 favur kontra astensjoniet għaddit. 48 favur kontra astenzjoniet għaddit, 49 favur kontra astenzjoniet għaddit, 50 favur kontra astenzjoniet għaddit, 51 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 52 favur kontra astenzjoniet maddiċ, kompromess numru 3 favur kontra astenzjoniet għadda, 58 favur kontra astenzjoniet għaddit, 59 favur kontra astensjoniet maddiċ, kompromess numru 4 favur kontra astensjoniet għadda. 67 favur kontra astensjoniet għaddiet maddiċ. 68 favur kontra astensjoniet maddiċ. 69 favur kontra astensjoniet maddiċ. 70 favur kontra astensjoniet maddiċ. 71 favur kontra astensjoniet maddiċ. 72 favur kontra astensjoniet għadda. Għaddit. 73 favur kontra astensjoniet maddiċ. 74 favur kontra astensjoniet maddiċ. 75 favur kontra astensjoniet għaddit. 76 favur kontra astensjoniet maddiċ. 77 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromis numru 5 favur kontra astensjoniet għadda. 83 favur kontra astensjoniet ma ditx, 84 favur kontra astensjoniet għaddit, 85 favur kontra astensjoniet ma ditx, 86 favur kontra astensjoniet ma ditx, 87 favur kontra astensjoniet għaddit, 89 favur kontra astensjoniet ma ditx, 88 favur kontra astenzjoniet namlu verifika fuq l-emenda 88, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa, għaddit. Design favur kontra astenzjoniet ma għaddit. 1 design favur kontra astenzjoniet ma għaddit. 2 design favur kontra astenzjoniet għaddit. 3 design favur kontra astenzjoniet għaddit maddiċ 94 favur kontra astensjoniet għaddit, 95 favur kontra astensjoniet maddiċ, 96 favur kontra astensjoniet maddiċ, 97 eh, favur kontra astensjoniet maddiċ, kompromess numru 6 favur għadda. Emenda numru 1, favur kontra uh, eh, astenzjoniet maddiċ, 2 favur kontra astenzjoniet għaddit, 11 favur kontra astenzjoniet għaddit, 3 favur, 4 favur kontra astenzjoniet namlu verifika fu l-emenda numru 3. The vote is open and the vote is... Votazzjoni maluqa. Għandek il kajt tijak issa? Signor Deli. Tajjeb, għaddiet eh, erba kontra eh, favur kontra maddiċ, ħamsa maddiċ, sitta favur kontra astenzjonijiet għaddiet, seba favur kontra astenzjonijiet maddiċ, tminja favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 38 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Dissa favur kontra astenzjonijiet maddiċ 10 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit l-aħar votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa and it's you don't wish to vote okay it's closed le mista tivvotaw mela għaddit Now, towards a sustainable and competitive European aquaculture. Issa, lejn il-settur ta' agrikultura Ewropew kompetitiv u sostenibli, l-istatus attwali u l-sfidi tal-ġejjeni, emenda wieħed favur kontra stanzjonijiet għaddit, kompromess wieħed favur kontra stanzjonijiet għaddit, 12 favur kontra stanzjonijiet maddiċ, 13 favur kontra stanzjonijiet Ma ditx. Jiskom, bżajtu tollu idejkom. Mela, 14 favur kontra stenzjonijiet maddiċ, 15 l-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra stenzjonijiet għaddit, 16 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 17 eh, eh, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 18 favur kontra astenzjonijiet. Għalde ma rajtom xo li idejom 18 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. 19 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. 20 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 21 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ, 23 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ, 23 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. 23 ħan verifikaw. The vote is open for 23. Votazzjoni miftuħa. It's closed maluqa. Għaddit. Mela. 24 favur kontra astenzjonijiet ma deċ 25 favur kontra astenzjonijiet ma deċ 26 favur kontra astenzjonijiet għaddit 27 eh, eh, favur kontra astenzjonijiet ma 28 favur kontra astenzjonijiet ma 29 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 30 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 31 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw 31 l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet Tieni parti 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Eh, 33 favur kontra astensjonijiet ma Anzi, 32 ħani verifikaw. Mr. Ġekon noqod l-mor l-ura kull darba jekk għalda ma jivvotaw. ċidu tajnuni. Votazzjoni maluqa u għaddit. 33 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ l-ewwel parti. Issa, it-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ 34 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet 35 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 36 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 37 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Kompromess 2 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Kompromess tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddit. 45 favur kontra astenzjonijiet. Essenti favur jew kontra? Favur. 45 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 46 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess serba favur kontra astenzjonijiet għaddit. 54 tini parti, anzi, kompromess 5 l-ewel, favur, kontra, ta' dit, 54 tini parti, favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ, 56, favur, 56, favur, kontra, assenzjonijiet ħatma vota favur? Mela maddiċ. 57, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nasa pettaġlu naqraw eh, iż-żejjed fuq il-parti eh, tal-54 eh, tħawadna u 56 ma votajniex għax ma lħaqniex, ma sax tgħid ma ddiċ. 54 it-tieni parti. Minu favur? Kontra. Astenzjonijiet maddiċ 56 favur kontra maddiċ 57 favur kontra astenzjoniet għaddiet 58 favur kontra astenzjoniet għaddit 59 minn favur kontra Astenzjoniet maddiċ 60 l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet Tini parti minn favur kontra stenzjonijiet għaddit. 61 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. 62 minn eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 63 minn favur kontra anzi din taqa. 66 minn favur kontra astenzjonijiet. Nerġaw naraw. 66 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit 67 favur kontra astenzjonijiet għaddit Kompromess 6 eh, għaddiet. 75 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 67 76 favur kontra astenzjonijiet għaddit Kompromess 7 min favur kontra astenzjonijiet għaddit 78 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 79 min favur kontra astenzjonijiet għaddit. 80 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 81 l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. 82 minn favur kontra astenzjonijiet 82 min favur kontra astenzjonijiet ħan verifikaw And it's closed. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 83 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 84 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 85 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 86 minn favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 87 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 88 favur kontra u għaddiet 89 maddiċ design favur kontra astenzjonijiet maddiċ design. favur kontra astenzjonijiet 91 għan verifikawa votazzjoni maluqa u għaddit design minn favur kontra astenzjonijiet maddeċ 93 favur kontra astenzjonijiet maddeċ 94 favur kontra astenzjonijiet maddeċ 95 favur kontra astenzjonijiet maddeċ 96 favur kontra astenzjonijiet maddeċ 97 eh, favur kontra astenzjonijiet maddeċ 98 favur kontra astenzjonijiet maddeċ ehm, 99 favur kontra stenzjoniet maddiċ, 99 favur kontra stenzjoniet maddiċ, 100 favur kontra stenzjoniet maddiċ, 101 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Nivvotaw b'mod elettroniku issa votazzjoni miftuħa. And it's close and it is. Votazzjoni maluqa u għaddit. Nirringrazzjakom nivvotaw fuq il-pakket ta' strateġija x-Republiku. Il-votazzjoni eh, tal-axħar, 60 favur, wieħed kontra u memx astenzjoniet. Jiena rajta, ma derriċ fuq l-screen, 60 favur, wieħed kontra u memx astenzjoniet. Tajjeb, mela nivvotaw fuq il ta' strategija xi Repubbliku. Emenda seba' min favur kontra astenzjonijiet għaddiet 8 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw għadin. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Min favur kontra sanzjonijiet maddiċ. Għan verifikaw għadin. Skużawni. Mm, diffiċli najtek ma narax għajdejkom sew. Ma mela, votazzjoni maluqa. Għaddit. Għaxra, favur kontra astenzjonijiet maddeċ, il ħdax Eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit 13 favur kontra astenzjonijiet għaddit 14 favur kontra astenzjonijiet eh, maddiċ 15 favur kontra astenzjonijiet għaddit 16 favur kontra astenzjonijiet għaddit 17 favur kontra astenzjonijiet għaddit 18 favur kontra astenzjonijiet għaddit 19 favur kontra astenzjonijiet għaddit 20 favur kontra astenzjonijiet għaddit 21 favur kontra astenzjonijiet għaddit 22 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 23 favur kontra astenzjonijiet għaddit 24 favur kontra astenzjonijiet 24. Favur. Tajjeb. Kontra. Astenzjoniet għaddiet. 25. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 26. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 27. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 28 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 29 min favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 30 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 31 favur kontra astenzjonijiet għaddit 32 favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda wieħed favur kontra eh, astenzjonijiet għaddit 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit 3 favur kontra astenzjonijiet għaddit 4 favur kontra astenzjonijiet għaddit 5 favur kontra astenzjonijiet għaddit 6 favur kontra għaddit automatikament din. U memġ votazzjoni finali, tajjeb, kwis nir-ringrazzjakom. Mela, votazzjonijiet spiċċaw u għanna skambju ta' opinjonijiet issa. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni.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 So, colleagues, I would like to encourage those... Kollegi, dawk li ma jixtiequx jipparteċipaw fil-punt li jmiss jekk iġobkom, oħorġu mill-kamra fadlinna punti ħor fuq l-agenda. Ħankomplu mill-ewwel. Okay, thank you, and we will start with item 13 on the agenda, which is exchange. Please, quiet! Jekk jieġobkom zommu s-silenzju, rridu nkomplu. Grazzi. Mela, il-komplu punt 13 fuq l-agenda, skampi ta' informazzjoni mal komissjoni fuq il-kodiċi ta' komunità marbutin mal-prodotti medicinali għall-użu tal-bnedmin. Mela, nad il-kelma mill-ewwel lill-Kummissjoni għal 10 minuti. Grazzi ħafna tal-li eh, studentuna biex nitkelmu fuq il-falsifikar tal-medicina. Tal Kif tafu f'artiklu 18 ta' direttiva ta' medicina falsifikata, l-istati membri rrit ikollhom penali eh, effettivi biex indirizzaw il-falsifikar tal-medicina anki għal eh, kondotta ħażina tal-reċipjenti u l-kontenut tal-medicina u eh, ġew informaw bil-mizuri l-Kommissjoni, artiklu 18 għaw koll jitlob li kun eh, rapport mill-Kommissjoni għal-Konsil biex naraw il-penali li huma fis-seħ fil-Stati membri kif ukoll evalwazzjoni tal-effettività tagħhom. Dan ir-rapport mill-Kommissjoni ġie adottat fis-26 ta' Jannar tal-2018 u Aħna kena u kol kontrattu restern trasport, eh, kena studju ta' dan li jenetna fil-evaluazzjoni. Dal studju għati publikat online flimkien me rapport. Jek nħarsu lejn il-rizultati fuq trasposizjoni ehm, fl-istati membri għal-penali, tajjeb nejdu illi aħna nitkelmu fuq medicina falsifikata. U eh, fil-definizjoni taħħa diffiċli li eh, tavalwa dan il-qasam. Rridu niftakru wkoll illi il-periklu u l-ħsara eh, fuq il-ġisem hija penalizzata fl-istati membri kollha, l-istati membri wkoll jimponu sanzjonijiet ġenerali u amministrattivi għal ta' ħażina involuta fil-mediċina. Dawn is-sanzjonijiet fl-istati membri huma komplementati wkoll penali speċifiċi għal falsifikar ta' prodotti medicinali u reċipjenti kif insibu f'artiklu 118a. 26 stat membru eh, diġa għamlu biddet fil-leġizlazzjoni tagħhom biex jagħmlu trasposizjoni ta' dan l-artiklu u anki kien hemm bżonn bidda tal-kodiċi kriminali eh, skont eh, il-konvenzjoni medicinali u l-aħħar stat membru mbagħad ma bidex il leġizlazzjoni għax ħassew il penali diġa' huma fisseħ qabel ma jidħol artiklu wieħed 118a. Mela, fuq l falsifikar tal-medicina, il-sustanzi attivi, eh, eh, eh, um, inklus anki sanzjonijiet, ħabs, multi, per esempio anki revokar tal-licenzja u t-neħja tal-prodotti missu. Fil-istati membri kollha ċertu punti jisab bħala reati Eh, kriminali għana 21 stat membru li għandhom manufattura, distribuzzjoni, brokering, l-importazzjoni, l-esportazzjoni ta' dawn il- ta' dawn il-medicini eh, falsifikati u xi stati membri wkoll għandhom ċertu minn ċertu rati bħal dawn li għandhom multi fuqhom. Umbat hemm eh, sentenza ta' ħabs massima li hija marbuta minn bejn sena u 15-il sena fl-Unjoni Ewropea. L-istati membri kollha wkoll japplikaw il-multi kriminali jew ċivili fuq il-falsifikar tal-mediċina l-aktar multi jistgħu jkunu 4300 l-Twania u għal miljon fi Spanja u għana 23 stat membru li japplikaw il-penali kriminali u għal-reċipjanti għanna 14 stat membru. Imbat fuq il-multi, fuq il-sostanzi attivi, 26 japplikaw multi kriminali u ehm, Irridu ninnotaw ukoll li tliet stati membri introduċċew ehm, ehm, multi oħra l falsifikar u ċipjenti medicinali. Jekk inħarsu l-effettività ta' dawn il-miżuri issa, Kifet eh, hija ħaġa diffiċli ħafna illi tqis dan kollu minħabba in-natura illegali tal-attivitajiet. Kien hemm ukoll din kienet waħda mill-aktar parti diffiċli fl-istudju tagħna biex ikollna data tajba li tista' toqgħod fuqha mill-istati membri fuq il-falsifikar u sentenzi motija. Imma, ma ġenerali, konkludejna li l-istati membri għandhom jintroduċu kemm penali kriminali u sanzjonijiet amministrativi biex inżommu il-katina eh, tajba u naqsu li falsifikar tal-prodotti medicinali biex nifacilitaw l-inforzar forsi jista' jkollna sanzjonijiet fuq il-falsifikar nafissa mingħajr ma nħarsu anke jekk il-prodott ma miex ħsara eh, diretta l-saħħa tal-pazjenti. Dan huwa l-każ f'ħafna mill stati membri. F'xi ħaġa oħra x'nikkonsidraw ukoll hija li kollna eh, ħabs sentenza ta' ħabs massimu ta' tliet snin biex ikun l-ordni ta' investigazzjoni ta' Ewropea. Fil-pala konklużjoni, il-Komissjoni taħseb li l-Istati membri għamlu trasposizjoni ta' artiklu 118a b'mod sodisfaċenti, ċertu Stati membri jistaw jikkonsidraw però illi iżidu ehm, penali kriminali jew sanzjonijiet amministrativi fuq il-medicini falsifikati, sostanzativi u reċipjenti. Ehm, Tajjeb ukoll li niżguraw il-riżorsi u l-personal adekwati huma allokati biex jinforzaw dawn il-penali dan jista' jsir b'taħriġ eh, ta' uffiċjali ta' forzar ġodda u anki aktar monitoraġġ tal-ġabra tad-dejta biex bekk ikollna eh, evalwazzjoni iktar preċiża biex bekk inkunu nistgħu nħarsu lejn l-effettività ta' ċertu dispożizzjonijiet anke minħabba eh, diffikultà li jkollna stima tajba tal-falsifikar fil-suq tal-Unjoni Ewropea. U fl-aħħar ukoll inwaqfu il-falsifikat ta' mediċini eh, tista' ssir biss jekk ikun hemm kooperazzjoni sħiħa u prassi ehm, li jiġu maqsuma u kif ukoll monitoraġġ tajjeb. U għalhekk hawnhekk il-Kummissjoni taħdem bi sħiħ mal-Istati Membri biex niġieldu din il-problema tant importanti. Grazzi. Thank you indeed. And... Grazie ħafna. Signor Rostet, la għal kelma fuq l istati tiegħi, grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Kummissjoni għall-ispjega li oġobhom mituna. Wieħed seba' tminja għad direttiva għandu jiġi traspost adegwatament dak li għattu intom <coughs> jaqawilna qalbna iżda il-falsifikazzjoni tal-mediċini hija kwistjoni taħraq dan il-kumitat din il-prassi jista' jkollha konsegwenzi koroħ ferm. Din hija kwistjoni essenzjali għas-saħħa tal-pubbliku. Ir-rapport jitkellem dwar il-katina ta' fornitura illegali, speċjalment il-ksib ta' mediċini minn spiżeriji illegali online li l-enim il-kwissjoni ta' sanzjonijiet u penali. Ixtieq inkun nafu l impat se jkun fuq id-distribuzzjoni tal-mediċini falsifikati jekk il-Kummissja identifikaw x-rabta ċara eh, bejn il-beħ online u il-falsifikazzjoni tal-mediċini. Hemm rabta bejn eh, it-tnejn Il-beħ online u l-kanal prinċipali għal dan il-tip ta' prodotti u il-Kommissjoni qabel toħroġ penali taf eżattament il-salvagwardji li hemm kif qed jaħdmu għal regolamentazzjoni tas-suq. Iva, grazzi. Mela, grazzi ta' din il-prezentazzjoni. Ti mish kwestjoni ta' jekk hux illegali jew le. Diffiċli tistabilixxi l u rridu ninsistu il għaliex għal dan il-prodotti kollha m'għandux ikun hemm biss etikettjar xira iżda anki traċċabilità sabiex inkun nistgħu naraw mnejn ġejjin dawn il-prodotti li xek mhux minnu sejrin b-situazzjoni fejn draw li l-abużi jistgħu jkunu bosta għal da stat naħseb li nżidu rekwiżiti għal dawn il-mediċini għandu jkun hemm traċċabilità jiena noħroġ rekomandazzjoni kieku sabiex fejn possibbli il-penali li jkun hemm ikunu uh, dawk marbuta marjati seri serji. Dawn il- kumpaniji tant tant huma b'saħħithom, tant huma sinjuri illi multa jħallsuha jom maluqa irid ikollna pini deterrenti li jaħdmu u joqorsuhom fil-laħam lil ħaj lil dawn il-kumpaniji. Illa għaliex anki multi olja ma jkollhomx l-impatt li soltu rridu. Grazzi l-onorevoli Lisa. Grazzi, grazie l mm, l President u anki l-Komissjoni rapport li uġobom jufrulna. Madana kollu nishtiq ngħid li dan ir-rapport huwa wieħed formali għal kwistjonijiet li jindirizza il-proċeduri li segwew, eccetera. Jena kun grat jekk il-Kommissjoni forsi t-offrilna idea ta' jekk sarx progress fuq ġrieda kontra l-mediċini falsifikati. Nixtieq intenju wkoll u nisħaq il-mistoqsija ta' François Grostet. Il-mediċini falsifikati li biex tagħhom minbijaw fil-feta fuq l-internet. Għadastanta, Tista' l-Kummissjoni tgħidilna jekk miżuri mittieħda f'dan il-qasam irnexxilhomx jaħdmu u jkollhom impatt ta' deterrent instabet soluzzjoni għal problema u l-konformità tar regoli tal-Istati membri mhux neċessarjament fisser li instabet soluzzjoni. Grazzi, Issur Pjaha. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi lill-Kummissjoni tal-li prezentaw ir-rapport. Ir-rapport huwa wieħed formali bħalma saħqu anke l-kellema taħbli. Jina pjuttost dizappuntat bil-konklużjonijiet fil-rapport li liex aħna stennejna li kunem tentattiv sabiex in xeklu il-falsifikar tal-medicini li jiġu li kun hemm aċċess tal-jom fil-Unjoni Ewropea. Jaj kolli nammetti li ma nafx u wis eh, dwar id-daqsa tal-fenomenu tal-falsifikar tal-medicini fl-Ewropa. Aħna konxi illi il-kwestjoni tal-beħ online u importanti. L-internet u għamnejn tiġi ħafna minn din il-medicina falsifikata jew illi ma taħdimx kif mistenni għal stant il-Kummissjoni qegħdin jipproponu xi tip ta' soluzzjoni biex dan il-kanal ta' ċirkolazzjoni tal-mediċini jittejjeb ġifiri l-internet. Imbagħad hemm mistoqsijiet oħrajn importanti. il-medicini li jintużaw fil-prodotti ta' dieta per eżempju. Ingredienti li tintuża biex tlef il-pis, eh, li eh, tuża pala supplements anki għal lajnuna għal ġim, ħafna minnhom dawn ikun fihom falsifikata illi għadna ma nafux bizzejiet jew dwara. Tajb nitkellmu anke dwar il-kosmetika, għaliex il-prodotti kosmetiċi fihom Michele mhumiex parti minn din il-biċċa leġiżlazzjoni ċerta prodotti medicinali illi jistgħu jiġu falsifikati u kelli kawżaw il-kanser jew inkella ikollhom effetti taħsara fuq il-ġilda. Grazzi. Xina għanna baħissa. Grazzi, grazzi President. Biex norbot ma dak li għal s-sor Lisa. Iġifiri l-kwistjoni ta' traċċabilta. U l-kwistjoni ta' sanzjonijiet kriminali fost penali oħra. Mela, jiena l-mistoqsija tiegħi hija din. Meta il-proċedimenti kriminali jitrasqu fl-istati membri, l-istati Ipruvaw morru li l-lien, distribuzzjoni biex isibu il-source oriġinali tal-prodott għanna database nistaw nużar proċedimenti kriminali biex nieħdu informazzjoni forsi Għanna ftejmiet ma' dawn il-pajjiżi terzi illi nafu li kontribuxxu għal kummerċ f'dawn il-mediċini falsifikati. Grazzi mhux qed l żjed tal bieta tal-mikrofonu. stant, 10 minuti lill-Kummissjoni li għamela li torbok tistanna ftit. Għanna fil-fatt intervent iħor tal-aħħar is-Sinjura Kabifon. Grazzi, Iva, huwa ovvju illi networks tal-internet ħajkunu s-sors prinċipali ta' distribuzzjoni tal-medicini. Rajna dwar 118 l-implementazzjoni ta' sanzjonijiet li nixtieq nkun naf u jekk se jkun hemm effett fi trattament tal-problema. Iżda l-internet ma jafx frontieri għad istanċ għandhom informazzjoni l-istati membri. Jafu xamma dej fi stati membri oħra u diffiċli ċaqla il-moviment tal-medicini jekk qed jinbija fuq l-internet għal istant għandna bżonn bidit koordinament għandna listi li huma pubblikati, listi ta' medicini li huma suġġetti għal falsifikazzjoni u l-istati membri huma informati biżejjed dwar dan grazzi. Issa nagħti titwila sewa wisq. Mela l-Kummissjoni issa. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet. Ippermettu li nibda billi ngħid ħaġa waħda dwar id-daqs tal-fenomenu l-misosjaki tiegħi kienet dwar l-iskala tal-fenomenu. Wieħed minn kull xar telefa pakkett mediċina huwa falsifikat bejn l-2013 u l-2017 kien hemm 400 każ irrapportat għal dastant 3% tas-suq huwa illegali daqs kbir. Il-rapport li ġi rapportat u prezentat unek kellum huwa marbut ma' limitazzjoni tal kif l istati membri implementaw il-penali u fuq dak il rapport iżda nixtieq ma' referenza l miżuri oħrajn illi qegħdin jittieħdu biex nġildu din il-problema importanti aħna qegħdin għadmu mal-istati membri fuq appuntu din il-problema. Mela l-ewwel netan qegħdin introduċu sistema ta' autentikazzjoni li tinvolvi eh, miżuri tal ta' standardizzazzjoni għal mill-2019 il-qoddim qegħdin għadmu fil-qrib ma' l-istati membri u ma' l-industrija biex niżguraw il-sistema tkun effettiva ta' minfrar ta' sena d-dieħla. Dan huwa strument importanti fit-trattament tal-kummerċu legali fil-mediċini. Għedin niprezentaw dan il-rapport għonek illum ħanibqaw namlu monitoraċ flimkien ma l-istati memil biex ikunu ċerti illi l-penali effettivi jinsabu ehm, fil leġizazzjoni tal-istati membri kollha Mela huwa importanti wkoll illi jsir monitoraġġ u infurzar tal-leġiżlazzjoni fuq livell nazzjonali anki meta tara sitwazzjonijiet speċifiċi fl-istati membri partikolari. Mill-opinjoni tagħna aħna qegħdin nagħmlu koordinament ta' dawn il-kwistjonijiet mal-istati membri. Xejn niġu għall-infurzar il-produttur huwa responsabbli għal prodott finali anke meta jkun hemm sustanzi li jimbjaw f'pajjiżi terzi. Monitoraġ ta' satisfazzjoni taħna qegħdin f'kuntatt fil-qrib u jkollna laqat regolari mal-bosta stati membri. Il-miżura l-oħra li ħadna kienet il-dik fuq il-beħ bl-internet fejn fil-fatt rajt li kien hemm interess mill-mistoqsijiet ma għandniex figura speċifika fuq id-daqs tal-problema għall-darbohra huwa diffiċli tkejjela minħabba natura illegali tal-kummerċ. Iżda nafu illi hija ta' problema hija kwistjoni hemm min minar ma jaf jixtri medicini legali online. Għadan il-għan zviluppajna l-logo li jipermetti l-konsumaturi jirrikonoxxu l spizzeri online li jkunu legali u dan jipermetti forzar aħjar il-fornitura tal-medicini mill-internet. biex nrawmu mużet kuxjenza għanna toolkit tal-komunikazzjoni fil-posta lingwi u għana nħedġu li jizdiet l-arfin tal-logo dwar il-konsegwenzi tal-beħ online sabiex nżguraw il prodotti mixtrija mill-internet ikunu legali. Il-għalix għawnek u importanti nisqu li applikaw l-istess regoli online bħalli kieku inti mort fl spizzerija tar-raħal tiegħek. Aħna maħniġ qegħdin nippjanaw iżid attivitajiet fuq livell ta' Unjoni Ewropea għal kampanji ta' informazzjoni iżda nħeġġu l-Istati Membri biex jużaw il-materjal ta' informazzjoni sabiex jadattawha anki għal ċirkostanzi nazzjonali. Illi dik tkun deċiżjoni individwali tal-Istati Membri u nista' naqfem, grazzi. Grazzi, ħafna. Nasab eh, dakko sanna l ħar punt tagħna llum. Grazzi, narakom iktar tard fuq nofsinhar. Fissa tgħinu nofs. Bidu straordinarju.